nati tweġibiet xotti xotti. Grazzi tassew. Merci, Monsieur le Commissaire. Et euh, cette réponse clôt donc le débat. Grazie, Commissario, mela dik tweġiba tala dak dik. Dak id-dibattitu grazzi ħafna l kulħadd ngħaddu issa għad-dibattitu li jmiss. Dina wkoll kienet mistoqsija rali lill-Kummissjoni dwar l-istrateġija għal-persuni minn dar tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħaddi għalhekk mill-ewwel il-persuna li kidbu il-mistoqsija Sinjura Delli. Grazzi, Sinjura President, grazzi Sur Kommissarju, Sinjuri. Fl-aħħar għanna diskussjoni f'dan il-Parlament dwar is-sitwazzjoni ta' daw in-nies bla dar. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk l-assoċjazzjonijiet kollha li jaħdmu bla edha sana kollha f'dan il-qasam biex jgħinu lin-nies bla dar. Il-fatt li persuna ma jkollix dar tmur kontra mhux biss id-drittijiet tal-bniedem imma kontra d-dinjetà tal-bniedem u hija waħda mill-iktar situazzjoni inġusta li naraw qodnim, naridu nifmu għalfejn in-nies jispiċċaw jirqdu barra biex ikollna tassew politika ta' prevenzjoni. Minflok nippruvaw insibu l-mezzi kif in neħu n-nies mit-toro idu aħna naraw għalfejn jispiċċaw hemmhekk raw li idu għam mill-qatt jispiċċaw hemmhekk idu naraw kif n nis jiġu mkeċċa minn darom stess, idu nwafqu l-ispekulazzjoni ta' fuq id-djar, jizun realizzaw li il-faqar estrem iwassal għall-esklużjoni. Daw in-nies bla dar m'għadhomx kif kienu qabel, m'għadhomx nies boħħu, għandna iktar djar familji immigranti nies foqra li m'għandhomx għaxja sa lejla. Naraw nies bla dar li qegħdin jgħixu ġukaxa tal-kartun jew f'xi tinda anki fix-xitwa. Ma din huma biss ftit tan-nies illi naraw aħna x'hemm ħafna nies li jgħixu f'shelters f'djar temporanji. Anki nies li jispiċċaw jaqdu fil-karozza tagħhom jew inkella f'hostels eh, maħmuġin. Aħna qegħdin nippruvaw inwissu l-gvernijiet bis-sitwazzjoni ma maridux jismawna sitwazzjoni qed grava sa wasal iż-żmien biex l-istat jiffaċċja responsabilta tiegħu. Rridu wafqu il sitwazzjoni tas-sew tal-mistħija li ninsabu fiha rridu naċċertaw illi jkun hemm soluzzjonijiet sostenibbli li jittieħdu mill-istati membri għaliex L-ewwel dmir tagħna huwa li nipproteġu lill aktar nies vulnerabbli. Ma nistgħux nibqgħu dejjem nar u għajn wahda ta' parsi ma l-indunawx bin-nies kunem jiexu barra ħdejna meta nimxu fit-toroq. U l-fatt li maħniċ darawa ma jfessurx li mumiex hemmhekk rridu nsalvu din il-problema illum. F'pajjiż li inti taftaj bħafna eh, kummissarju, n-nies li jgħixu barra fit-toroq huma meqjusa bħala kriminali ma jistgħux jgħixu barra fit-toroq għax jispiċċaw jaħlu multa u il-pulizija jmur jfittxuhom fil-istazzjonijiet biex inaħu minn hemm minkejja li m'għandhom imkien fejn jmorru hemm biss ħafna slogans u wedġ firħa u ma qed iseħħ xejn. Il-konferenza dinja fuq il-persuni mingħajr dar u wara l-Parlament Ewropew talbu li jkun hemm politika integrata sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni sal-2020 din l-istrateġija trid tkun ibbażata fuq ħames miri li nħarsu li l-persuni minn dar naċċertaw li idumu inqas fit-toroq illi nfukaw fuq l-iktar forum serji ta' nis bladar u naċċertaw ukoll li jkun hemm servizzi adattati joffru tililhom u irrid ikun hemm bizzejja djar li jkunu affordabli. Irrid ikollna politika reġjonali wkoll u naċċertaw li jkun hemm grupp ta' indikaturi Ewropej jridu naċċertaw li jkun hemm innovazzjoni soċjali u l-housing jridu naraw bħala l-ewwel pass bħala riabilitazzjoni soċjali ta' dawn l-individwi jridu naċċertaw li jkun hemm djar tajba illi wieħed jista' jippermettihom jippermettixhom. Jiġifieri dawn huma l-kliem urġenza, azzjoni, rida politika għaliex il- li persuna tispiċċa bla dar mhix xi ħaġa inevitabbli, ma noqgħodux nistennew li tasal ix-xitwa biex niftakru kemm ikun hemm nies li jispiċċaw imutu barra bil-bajt is-sena kollha. Nasab il-Parlament qed jagħmel eżempju tajjeb jagħti eżempju tajjeb hawnhekk. Grazzi Sinjura Delli Nadisa Kummissarju. President, membri onorevoli, minħabba l-kundizzjonijiet prekarji illi bħalissa in-nies qegħdin jgħixu fihom Mhix b'sorpriża eh, li qegħdin naraw li qed ikun hemm iżjed nis jispiċċaw fit-toraq. Irridu tassew naraw il-konsekwenzi soċjali ta' kriżi ekonomika u finanzjarja, ma f'dan il-każ partikolari importanti wkoll nifmu illi dina mhix xi ħaġa ġdida, l-kriżi ma sempliċement aggravat is-sitwazzjoni fl ta' stati membri mhux ħolqita il sitwazzjoni Però jeżisti wkoll iktar għarfien ta' t-sir biex niġġildu din il-problema. Li ta' membri rridu jkompli jizviluppa pjanijiet reġjonali u lokali. Skont dak li hemm fir-rapport tal-2010 konġunt dwar il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni l-Istati membri huma responsabbli ta' ħafna mixxolijiet isiri ma' l-Unjoni Ewropea tista' tħeġġeġ ta' tappoġġa l-Istati membri fl-isforzi tagħhom, pereżempju billi tgħin li tejjeb il- Eh, biex nifmu l-problema u soluzzjonijiet potenzjali ta' l-odda biex nkunu nistgħu nindirizzaw din il-problema u tgħin ukoll permezz tal-finanzi. Il-fondi għandhom jintużaw biex niġildu il problema l-Fond Reġjonali Ewropew jagħti finanzi għal housing soċjali għal komunitajiet marginalizzati u għandu jibqa' jagħmel dan fil-futur. Il-Fond Soċjali Ewropew jagħti appoġġ għal reintegrazzjoni ta' fissu tax-xogħol tal-persuni bla dar. Aħna bħalissa qegħdin infaslu il-qafas finanzjarju wara tal wara l-2013 u f'dan il-qafas il-fondi biex nilħu il-miri soċjali tal-Unjoni Ewropea għedin jiġu u koll konsidrati li jintużaw għal dawn in-nies. Aħna qegħdin nħarsu wkoll li possibiltajiet ġodda pereżempju li ntejbu l-arfin napplikaw approċċi eh, bbażati fuq il-housing u li jkun hemm esperimentazzjoni. Id-dikjerazzjoni parlamentari ta' 16 Deċembru tal-2010 fuq il-strateġija tal-homelessness fl-Unjoni Ewropea turi u koll il-bżon ta' statistika ħjar il-Kommissjoni edha taħdem mod attiv bħalissa fuq livell Ewropew biex tipprevjeni u tiġiles il nis li biex ma jispiċċawx dar u biex nindirizzaw ukoll problema tal-faqar. Skont strategija 2020 fil-pjattaforma Ewropea kontra il- faqar l-esklusjoni soċjali għandna wkoll studji li għaddejn fuq il-rabta li bej l-migrazzjoni u l fat li nies jispiċċaw bla dar. Għana ippromovejna wkoll innovazzjoni soċjali bbażati fuq dawn l-approċċi li huma housing led u rridu nixtiequ li dinha tiġi applikata b'mod iktar wiesa issa li hemm bżonnu li l-enerġija u r-riżorsi tagħna niffukawhom kollha billi nagħmlu ix-xogħol li ġie identifikat fuq livell Ewropew sabiex niksbu riżultati malajr u mhux nintroduċu proċeduri ġodda jew sitturi ġodda fil- forma ta' kumitati jew gruppi ta' ħidma ta' livell oli. Il-ġimma xalli għadda jina tkellimt ma' osma interessati kif nistaw nġildu din il-problema u hemm bżonn illi namlu iktar, natu iktar enerġija biex isir dak li kun hemm bżonn dan id-dialogu ħajkompli u ħajjiġi segwit b'azzjoni. Grazzi. Je donne maintenant la parole aux orateurs. Grazie Mela issa ser nagħti l-kelma lill-kellima mill-gruppi u ħanati l-kelma lis-Sur Uri. Grazzi tassew, Signora President. Grazzi ħafna fil-fatt aħna nafu li l-kollegi soċjalisti tagħna ddeċidew li jiena għandi niħossib din il-mistoqsija orali li nsaqsi l-Kummissjoni nittama' li din ħatwassal għal deċiżjoni għandha tittieħed aħna nafu illi hemm ġustifikazzjoni għal din opinjoni minnaħat għanu aħna nasbu li jintom tistgħu tappoġġaw il-mistoqsija u l-proposta tagħna. Aħna nafu li l-fatt li hemm bosta nies li m'għandhomx fejn joqogħdu din hija din hija forma ta' faqar ukoll illi qed tidher ħafna fis-seklu 21. Għandu raġuni aħna rridu naraw eżattament kif jistgħu jkollna approċċ iktar integrat kemm fl-Istati membri kif ukoll fi forum differenti ta' kooperazzjoni anke bejn l-Istati membri. Il-fatt li hemm ħafna nies li m'għandhomx fejn joqogħdu din hija l-aħħar stadju ta' l-esklużjoni mis-soċjetà. Aħna rridu naraw illi u narfu l kriżi li aħna għandna dawk illi m'għandhomx dar, naturalment m'għandhomx il-ċans illi jkollhom xogħol u għal raġuni m'għandhomx aċċess għas-soċjetà. Hemm bosta problemi oħra wkoll bħal pereżempju erda psikoloġika, ħafna mart, iktar kriminalità u naturalment sabiex wieħed ikun jista' joħroġ minn sitwazzjoni bħal din hija ħafna iktar diffiċli. U s-servizzi soċjali u kollu l-fatt li aħna nippruvaw noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol Dawn ma kollha fattur rridu nqisu, hemm bżonn ta' programmi armonizzati, hemm bżonn ta' eh, skambju ta' esperjenzi bejn l-istati membru li aħna nużaw dawk il-programmi li fil-fatt kellhom suċċess. Aħna għandna niġbru flimkien il-prattiċi eh, pożittivi u fil-fatt aħna niżviluppaw strateġija Ewropea, aħna fil-fatt nilqaw din il-proposta u nappoġġawha ringrazzjak. Nagħmel ambiħes pour 2 minutes. Mela nagħti l-kelma lis sinjura Beresa żewġ minuti issa. Grazzi tas Sur President, Kummissarju. Din hija din darba li l-Parlament Ewropew immobilizza lilu nnufsu biex jilqa' din il- biex resta din il-mistoqsija orali. L-aħħar darba kienet fl-2008. Konna kważi sentemmu d-dibattitu tagħna fuq il-persuni minar dar u issa dar boħrat nirġaw nid-dibattitu persuni minar djar fl-2000 f'dan is-seklu għax dan huwa skandlu li għadu jaffetwa l-Unjoni Ewropea. Din id-dinja aħna xorta waħda għadna zona ta' ġid ċivilizzat, pero xorta waħda l-persuni minn djar għadhom jistaw, għadna nistaw narawhom fil-bliet u l-irħula tagħna. Ir-rappreżentanti lokali bqgħu jgħidulna li Ja ta' kuljum din il-ħaġa li wieħed iħares lejn daw il-persuni mingħajr djaru dawn huma effettwati aktar u aktar bil-kriżi nistgħu nitkellmu fuq Berlin, Pariġi, Ateni, Helsinki, kif nistgħu naċċettaw li komunità ibbażata fuq is-solidarjetà tista' tippermetti il persuni bla saqaf biex ikomplu jizdidu ħafna fil-blit tagħna. Il-persuni minn Ardjar hija l-aktar forma ta' esklużjoni soċjali u qed inħares li d-dibattitu li diġà kellna fl-2008. Aħna għandna bżonn strateġija Ewropea għal persuni mingħajr djar, Eh, għandu jkollna esklużjoni soċjali diġa għandna da dibattitu ma nix bżonnu aktar għalli diġa għandna bażi għalli f'dan fl-Unjoni Ewropea għandna il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem dawn kollu ma għanijiet politiċi u ma għanijiet politiċi tal-Unjoni Ewropea diġa għedin hemmhekk. Issa kommissarju inti u l-kummissarji l-oħra huma responsabbli tridu tużaw l-istrumenti li huma suppost disponibbli għall-Unjoni Ewropea. Għada il-patta stabilita' ta' bilħaq jista' jwassal għal aktar tuħ fis-servizzi li qed jassistu lil dawk li verament għandhom bżonn daw is-servizzi fih l-Unjoni Ewropew jimminaw ix-xogħol ta' persuni li qegħdin jaħdmu bisħieħ eh, eh, wara l-kwinti. Aktar tuħ ser jagħmlu dan ix-xogħol impossibbli dan nista' narah fi Franza. Fi Franza aħna kellna Javier Manuel, il-fundatur tal-persuni mingħajr djar, kien organizzatur u għadu kif irreżenja minħabba tuħ li sar fi Franza u aħna nistgħu ngħidu li eh, għamilnilu ħafna pubbliċità rridu nagħmlu finanzi disponibbli għal housing soċjali sabiex bekk fil-futur il-kwistjoni tal-persuni mingħajr djar tieqaf li tkun kwistjoni daqshekk urġenti. Grazzi tassew, Sinjura Berre Beres. Nati l-kelma l-Sinjura Lin. L-iskużjoni soċjali hija responsabilità ta' gvernijiet nazzjonali. L-Unjoni Ewropea ovvjament tista' taqdir rwol ta' koordinatur, però mod partikolari għal persuni bladjar li hija konformi mill istrateġija tal-2020. F'bosta każijiet madana kollu men bżon li nerġgħu nqodu noħolqu affarijiet ġodda hemm eżempji ta' prassi tajbin fost l-Unjoni Ewropea. Din l-informazzjoni għalhekk tinġabar. Eh, mifruxa mod aktar wiesa milli qiegħda ssir bħalissa. Jista' l-Kummissjoni tisħaq li huma l-pjanijiet ta' x'biħsiba tagħmel u anke x'biħsiba tagħmel kummissjoni taħt l-istrateġija tal-persuni minn RDR f'termini ta' din l-informazzjoni trid tinġabar. Aħna wkoll nixtieq nkunu nafu kemm kemm hemm informazzjoni disponibbli minn naħa tal-Istati Membri għalfejn hemm persuni minn RDR Aħna nafu li familji fost l-Unjoni Ewropea m'għandhomx dar fissa tagħhom għalfej danu din il-kwistjoni għedem. Għalfej kemm il-problema ta' droga, dipendenza tal-alkol tista' twassal għal persuni minn djar. Pereżempju, fir-Renju Unit, 40% ta' persuni li kienu bla dar kellhom kwistjoni ta' problema ta' droga, 35% kellhom problemi mentali. Nistgħu ngħidu li Ovvjament il-problemi jistaw waslu għal eh, persuni biex jitilfu djarhom, uħut minnhom kellhom problemi tal-alkohol, problemi ta' droga u problemi ta' mentali. Kemm għandna informazzjoni mill-stati membri differenti fuq din il-kwistjoni? Jiena naf li hemm ħafna proġetti li qegħdin jippruvaw jitrattaw din il-kwistjoni bħal waħda mill-kostituenti tiegħi li saret taħt il-programm Daphne li qed titratta mal-nisa. Hemm ukoll proġetti oħra li jitrattaw mal-vjolenza domestika li ta' bilħaq tista' mbagħad twassal għal persuni biex jitilfu d-dar tagħhom. Nasab li hawnhekk aħna qegħdin saqsu l-kol kemm aħna i approċ koordinat fost l-Unjoni Ewropea. L-ewwel qabel kollox aħna rridu nkunu nafu eżattament x'qed isir u x'diġà sar, kif nistgħu nassistu fi żvilupp ta' strateġija nazzjonali u reġjonali taħħeġġeġ l-istati membri biex ifasslu dati, dati preċiżi biex itemmu il-persuni til-fuq eh, id-djar tagħhom. U din insibuhom f'dikjerazzjoni bil-miktub bħal meta ddiet eh, dikjerazzjoni s-sena li għaddiet fis-16 Deċembru din dejjem kienet din f'sissa għadat ma kienet priorità politika jew suġġett popolari forsi għax m'hemmx ħafna voti involuti fija, però din jaħdem mir-raġunijiet għalfejn huwa importanti li ninvolvu l persuni kollha mill-partijiet kollha għanna ninvolvu kol il-politik, dawk li jihdu sem fil-politika nazjonali, reġjonali u lokali u fuq kollox nis li esperienzaw li kien kellhom esperjenzi ta' li ma kellhomx dar Irridu jkollna strateġija li verament taħdem, strateġija għal-futur. Grazzi. Merci, uh, Madame Lin. La parola ma. Grazzi tassew, Signora Lin. Issa nitlop nitlob l-Onorevoli Kaczynski. Mam szczególny powód, aby zabrać głos w tej debacie. Grazie tassew, Signor Presidente, għandi kull raġuni li nieħu sem f'dan id-dibattitu għaliex Din hija xi ħaġa verament importanti għalija personali fil-seklu 19 ġewwa Krakow, waħda mill-as mill-fundaturi waqaf tip ta' shelter u għal din għamlu għal nies li kienu bla saqaf taħt rasum. Dak iż-żmien l-istat ta' sekwit ma kienx ikun jaf ser jaqbad jagħmel dawn nies. Illum il-ġurnata aħna nistaw nibqaw nirrepetu ngħidu li din hija kompetenza tal-Istati Membri u mhux tal-Unjoni. Imma għal raġunijiet morali l-Unjoni il-Parlament Ewropew jista' jaqdir wol ta' mexxej hawnhekk, jista' jappella lill istati membri, ippoġġi pressjoni fuq l-Istati membri biex jikkoordinaw politika fuq din kwistjoni. Naħseb jiena l-kriżi u rriet ukoll dak li aħna xtaqna naħlbu. Il-kriżi bħal wara qarar verament u rrit li hemm problema li ovvjament dejjem qiegħda tikber u tinfirex. Aħna tkellimna dwar spekulazzjoni fil-qasam tal-proprjetà, imma b'mod ġenerali fis-settur bankarju is-self ta' sikwit jista' jwassal biex in-nies tant jiddejnu li mbagħad jispiċċaw verament bla dar. U għalhekk jien li dinja problema ħafna aktar wiesa' problema tal-ċivilizzazzjoni moderna tagħna li hija mimlija konsumerizmu u bekk toħloq dan il, din il-marginalizzazzjoni fis-soċjetà tagħna li aħna mbagħad ma nkunux nistgħu naffaċċawx ma naffaċċawx ir-realtà moderna fl-aħħar biex nikkonkludi, Sinjura President hija kwistjoni ta' fetwa l-alkohol. Nistgħu nitkellmu bleħen wieħed u nefasizzaw l-obbligu morali li għandna li iva aħna rridu najnu lil dawk li verament edin fil-bżon u n-numru tagħhom dejjem qiegħed jikber kemm f'pajjiżi onja kif ukoll f'pajjiżi foqra. Grazzi tassew, se nitlob il-kelma nagħti il-kelma lill-Onorevoli Figurejdu. Grazzi tassew, Signor President, problema ta' persuni bladar hija ksur diretta fid-drittijiet ta' tiltiet tal-bniedem, aħna rridu nidu miżuri effettivi biex nitrattaw din il-problema. fil dikjerazzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 16 ta' Diċembru tal-2010 huwa fundamentali li natu l-priorità lill-azzjonijiet li qed jippromuovu mobilità soċjali sabiex bekk ħadd ma jitħalla jorqod barra fit-torroq. U għalmenu rridu niprovdu eh, saqaf temporanju sabiex bekk kulħadd ikun ikollu akkomodazzjoni ta' dinjità Dan ifisser li aħna neħtieġu strateġija ambizjuża għal persuni bla djar għanna bżon strategi nazjonali li kunu effettivi li jinkludu appoċ mill-finanzi komunitarju jifinanzjaw proġetti ta' housing li jinsabu għal-nies li jinsabu marġinati. Pero dan mux kollox, bazzikament il-problema ta' persuni minn dar għanda tkun parti mill-politika tagħna differenti, b'mod partikolari il-politika ekonomika dik finanzjarja kif ukoll dik soċjali. Sabiex bekk għana inkun nistgħu niggarantixxu servizzi pubbliċi ta' kwalità u anki pensjoni deċenti. Jekk dan ma jseħħx, il-politika soċjali u l-politika ġdida li aħna din naraw u l-politika ta' austerita ser kompli tiġi imposta minn ċertu stati membri li jfisser li ħafna aktar nis mhux biss ma jkollhomx aktar flus biex iħallsu darhom u bekk jispiċċaw bla dar. U ma jkunux jistaw iħarsu laqas l-affarijiet bażiċi bħal kera, l-ilma, id-dawl. U għalek jibdew jisselfu bla razan mill-banek, u għalek jridu nikkonċentraw bla razan fuq din is-sitwazzjoni, grazzi. Uh, Nat il-kelma l-sur Paxkal. Grazzi tas, signor President, sur Kommissarju il-fenomenu tal-persuni bladjar kienet hija problema ta' ċivilizzazzjoni Ewropea. Il-persuni bladjar ktar ħaġa li nistgħu naraw fil-ħula u fil-bliet tagħna hija ħaġa viżiva ħafna u tul il-faqar. Kull persuna tista' tiġi identifikata minħabba problemi personali, mewt ta' konjugu, problema ta' droga, alkohol jew inka mart, jew inkella telfa ta' kull eh, sors ta' tħul. Il-konferenza ta' il-persuni bladjar ta' sena li għaddit pruvat toffri soluzzjonijiet għal problema li kienet edha tiffrustra ħafna ċittadini. L-ewwel qabel kollox irridu nipruvaw nuru li t-teddida ta' tkeċċija meta jkun hemm problemi personali din titnaqqas. Imbagħad irridu nipprovdu aċċess temporanju għal meta persuna tkun qed tgħaddi minn daw tip ta' problemi. Umbagħad aħna wkoll rridu nassikuraw li dawn il-persuni permezz tal-impenn tagħhom ikollhom aċċess għal housing adegwat. Barra minn housing, il-persuna bla dar għandha bżonn tip ta' għajnunit oħra, pero dawn it-tip ta' għajnunit għandhom dejjem jinvolvu l-impenn attiv u kooperattiv tagħhom. Is-Sinjura Dodds, Signor President, Kummissarju, ziz jiena nilqa l-opportunità li nieħu sem f'dan id-dibattitu fuq il-kwistjoni ta' persuni bladjar. U għat li naraf li din hija kwistjoni għall-Stati membri, hija wkoll kwistjoni li dan il-Parlament jista' jagħti forsi importanza aktar politika li permezz ta' dan it-tip ta' arfin u dan it-tip ta' dibattitu li għandna llejla fl-2010-2011 fil-kostituenza tiegħi fit-tramuntana tal-Irlanda numru ta' nies li jirreġistraw bħala persuni bladar żdied b'8% meta komparat ma' sena ta' qabel, fl-2010 kien hemm madwar 38,000 applikant għal eh, waiting list ta' social housing, issa hemm raġunijiet varja żieda fil-waiting list u anki f'każijiet ta' persuni bladjar u dan ta' bilħa jista' jkun fuq livell soċjali u ekonomiku kif diġà smajna b'mod elokwenti lejla. Però dak li hu vitali u li nagħtu appoġġ adegwat gwida kif ukoll taħriġ lil dawk li qed isibu ruhom f'din il-pożizzjoni kif ukoll il-provvista ta' kwalità tajba u anki akkomodazzjoni adegwata. Hemm ħafna inizjattiva fil-tramutana tal-Irlanda li tipprovdi tratta din il-problema ta' li wieħed jispiċċa bla dar madwar 200 miljun euro intaffuqu fil-social housing fl-Irlanda u jina imħeġa minn dawk iż-żazah li qed isibu ruhom minn daw eh, isibu ruhom bla dar ħafna drabi minħabba problemi u xi drabi mhux minħabba toqr tagħhom qed inħarsu lejn faċilitajiet li jinfetħu dawn l-aħħar snin li huma eżempji tajbin li kif wieħed jista' jgħin liż-żazah biex ikollhom indipendenza fuq meda twila ta' żmien permezz ta' dissipuzzjoni tal- akkomodazzjoni temporani u servizzi soċjali dawn huma tip ta' skemi li aħna għandna nħarsu lejhom aw mod kif nistgħu nimxu l-qudiem. Grazzi. La paroli maintenant à Madame Essaya. Grazzi ħafna sajmis l-Sinjura Essaya, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Aziz Kommissarju din il-problema tan nies li m'għandhomx dar hija waħda mill-ikbar problemi li għandna fl-Ewropa u hija problema li għandha ħafna dimensjonijiet differenti ħana ma nistgħux niddefinixxu din il-problema b'mod uniku. Dan huwa fenomenu li jiżviluppa b'mod differenti fil-pajjiżi differenti. Aħna naħsbu li l-informazzjoni li għandna bħalissa fuq din il-problema hija diffiċli li nqabbluha minn pajjiż għal ieħor, però din m'għandix tkun skuża tajba għal fatt li m'għandniex strateġija sabiex nippruvaw nsolvu din il-problema. Aħna għandna bżonn ta' iktar koordinazzjoni bejn l-istati membri u mhux biss skambju tal-aħjar esperjenzi li aħna rnexxilna niġbru. Aħna nafu li hemm bosta pajjiżi li għandhom strateġiji nazzjonali u fil-pajjiż tiegħi, pereżempju fil-Finlandja, hemm programm li kien stabbilit bilan illi naqsu kemm jista' jkun din il-problema. Illi kellu dak li aħna qegħdin sejħu dan il-prinċipju home first illi nippruvaw nagħtu eh, post fejn dawn in-nies ikun jistgħu joqogħdu aħna nittamaw il-li bekk kun nistgħu nagħtu iktar motivazzjoni lil dawk li huma vittmi ta' droga sabiex jippruvaw ikollhom post fejn joqogħdu. U aħna qegħdin naraw li kien hemm tnaqis dan il-problema U problema illi soluzzjoni skużaw li nistgħu naraw li hija iktar fit-tul milli nipprovdu iktar shelters jom Jiena naħseb illi importanti ħafna li aħna niffukaw fuq din il-problema fis-soċjetajiet tagħna u naraw nifukaw fuq soluzzjonijiet iktar fit-tul, mhux biss nifukaw fuq soluzzjonijiet iktar fil-qosor bħal ħabsiet u shelters. Aħna naħsbu illi ma nix biss noqogħdu il inpaċċu u li ktbu l-affarijiet istaw jridu naraw fil-prattika fuq kif nistgħu nsolvu din il-problema. Grazzi ħafna sur Derden. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kommissarju, Ziz kollegi, meta qed nitkellmu fuq il-programm tal-flagship eh, dwar il-faqar, jiena naħseb li aħna nistgħu biss insaħħu l-ekonomija tagħna jekk inħarsu li jitkabbir ekonomiku iżda li affarijiet oħrajn ukoll aħna rridu nkomplu nġieldu kontra l faqar Aħna ma nistgħux ninsew il-politika soċjali minħabba li din għandha timxi id fit mal-politika li tipprova tnaqqas kemm jista' jkun l-ispejjeż. Il-fatt li aħna nixtieħu naqsu l faqar fost iċ-ċittadini tagħna huwa marbut mal-konsum. Dawk illi mhumiex m'għandhomx dar, u li qed jgħixu fil-faqar għalija huwa importanti ħafna li aħna inħarsu lejn dan il-problemi. Naturalment għal dawk li għazbis għandhom dar. Ovvjament il-problema tal-xogħol hija iktar eh, diffiċli għalihom. L-istati membri għandhom jorganizzaw servizzi ta' interess ġenerali kif huma jidrilhom li huwa l-aħjar, iżda dan l-element illi qiegħed fit-trattat għandu jinżaf moħħna ħalli bekk naraw li l-istati membri mhumiex ristretti bil-regoli tal ajn statali. Aħna għandna nappoġġaw din riżoluzzjoni nittamaw li tkun adottata b'maġġoranza kbira u nittamaw ukoll li ħankun nistgħu nagħmlu referenza għalija fir-rapporti li ħanna adottaw llum il-qudiem. Grazzi ħafna Sur Murphy. Grazzi ħafna Sir President għamilna referenza għall-lan tas sena 2020 li aħna neħu 20 miljun persuna mill-faqar u mill-esklusjoni soċjali. Sas sena 2020 aħna bżonn li nħarsu lejn realtà u nunduraw illi minflok ma naqilbu iktar viċin dan iktar qed nidbedu minnhom u naraw illi fil-fatt hemm ħafna attakki u ħafna tittitiet u dawn din il-politika ta' austerità li aħna għadin nimplementaw qegħdin jitfgħu ħafna iktar nies fil-faqar. Pereżempju, fil-Greċja il-persuni li m'għandhomx dar żdiedu b'25% f'dawn l-aħħar ftit snin. Dan ifisser illi hemm inqas riżorsi għal dawk li huma l-iktar vulnerabbli fis-soċjetajiet tagħna u l-fatt li aħna provajna nipprovdu servizzi għal dawn in-nies kienu attakkati minħabba li aħna nipprovajna naqsu l-ispejjeż. Aħna rajna li fl-Irlanda hemm 48,000 familja li għedin jistennu sabiex ikollhom tar, u hemm ħafna u ħafna djar illi huma privati li huma vojta mhumiex qed jittieħdu mill-gvern sabiex ikunu jistgħu jitqasmu l dawn in-nies. 296 il-dar biss naxila titqasam lil dawn nies li tant għandhom bżonn minn xi 11 elf dar li kien hemm disponibbli ġifieri aħna rridu naraw li dan id-dritt bażiku tal-bnedmin li jkollhom post fejn joqogħdu għandu jkun garantit ħalli bekk aħna eh, nippruvaw naraw li nipprovdu dejjem post fejn joqogħdu lil dawn in-nies li ma tant vulnerabbli. Grazzi ħafna Sinjura Delvu. Grazzi ħafna Sinjura Presidenta Siz Kummissarju jiena kuntenta ħafna li għandna din id diskussjoni dwar din il-problema minħabba li aħna għandna l-opportunità li ngħidu kemm hija problema urġenti. Di hija priorità importanti ħafna llum il-ġurnata minħabba li għandna nuqqas ta' statistika li nistgħu nserħu fuqha bħalissa. Iżda dan ma jfissirx li l-kriżi u l-problema teżistix. U fil-fatt aħna nafu li skont l-istatistika tal-Eurostat fis-sena 2009 tanqablu għamma l-lum il-ġurnata din iċ-ċifra żdiedet Eh, ħafna, l-lum hemm 44 miljun persuna li għadin fir-riskju ta' eh, li ma jkollhomx dar fil-fatt. Aħna diġà provajna naraw li konna għanijiet stabiliti s-sena 2015, pero ma tantx għadin qrib illi aħna nilħu dawn għanijiet. Aħna nafu wkoll li hemm ċerta affarijiet li ma ntużawx mill-Istati Membri sabiex nippruvaw innaqsu l-problema tal- fatt li hemm ħafna nies li qed jgħixu fi stat prekarju ħafna fis-soċjetajiet tagħna. Jiena naħseb li għandu jkun hemm strateġija li hija mifruxa fuq ħafna setturi differenti minħabba li apparti dawn it-tip ta' problemi li nitkellmu dwarhom nitkellmu fuq problemi wkoll ta' saħħa fil-familji u vulnerabilità li aħna rridu nippruvaw insolvu b'mod ambizzjuż, b'mod globali u nippruvaw ukoll inqisu dak illi huma ġralhom matul ħajjithom u dinja ħaġa li aħna rridu nagħmlu sabiex fil-fatt nkun nistgħu nippruvaw ngħinu lil dawn in-nies li qegħdin jgħixu f'sitwazzjoni verament prekarja. Grazzi ħafna, Sinjura taċċetta mistoqsija għandu s-Sinjura tikaw. Iva, Sunjura Delvojina nixtieq nsaqsik dal-mistoqsija, forsi ma fimx sew Iżda jiena fimt mid-diskors illi hemm 84 miljun persuna li m'għandhomx tar fl-Unjoni Ewropea jew li qegħdin fir-riskju tal-faqar ma jistax ikun illi n-numru huwa daqsa kbir. Naħseb li dik kienet problema fit-traduzzjoni. jiena qed li jekk hemm 84 miljun persuna li waqgħu taħt il-livell tal-faqar li huwa aċċettabbli. Grazzi ħafna sa Sinjura Guns. Grazzi ħafna, jiena naħseb li huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni Ewropea tiħum per f'dawn l-oqsma kollha illi għandhom x'jaqsmu mal-koordinazzjoni tal-istrateġija favur dawn in-nies waħna rridu naraw li din il-problema ta' ħafna nies li m'għandhomx dar titqisu tkun diskussa hemm bosta fenomeni li aħna rridu inqisu l-ewwel net aħna nafu li l-kriżi ekonomika fil-fatt waslet għal fatt li kien hemm ħafna u ħafna nies li tilfu x-xogħol tagħhom u kien hemm ħafna familji li ma setgħux jibqgħu jħallsu l kreditu tagħhom nafu illi din il-problema l-iktar tinħass minn dawk in-nies illi kellhom iħallsu lura il-krediti tagħhom b'munita li mhijiex ta' pajjiżhom pereżempju bil-munita tal-Iżvizzera. Hawnhekk jiena naħseb li f'dan il-kuntest aħna għandna nimplementaw miżuri iktar stretti. Ħalli naraw jekk pereżempju id-direttiva tal-protezzjoni u ħarsien tal-konsumatur għandix tinbidel minħabba din il-problema. Apparti minn hekk aħna nafu l-imbosta problemi oħrajn għandhom x'wassu ma' diskriminazzjoni ta' dawn in-nies illi m'għandhomx dar. U aħna nafu illi ħafna drabi jkollhom ukoll iħallsu ċertu multi dawn in-nies minkejja l-fatt li m'għandhomx flus. Kien hemm xi kollegi li qalu li din il-problema hija l-iktar problema estrema tal-faqar u jiena naħseb li verament għandna nqisu l-problemi tad-drittijiet tal-bniedem li huma marbutin ma' dan. Issa imiss Sumajer. Grazzi ħafna jiena naħseb illi sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea qed twassal għal dan ir-riżultat ta' miljuni ta' vittma illi qed iwassal biex ikun ta' pis fuq l istess u l-kustan s-situazzjoni soċjali fl-Ewropa. Issa fuq dal-attak soċjali in-nies bladar n-indirizzawa maħna bl-aħjar mod possibbli. Per eżempju, Spanja bħalissa għandu eh, ammont kbir ta' nis qiegħda, ħafna nis li spiċċaw bla bla xogħol u kull xahar iridu jħallsu l-lon tad-dar, imma ma jistgħux iħallsux ma jaħdmux u għalhekk il-bank x'jamel jaħdulhom id-dar imma ma xorta jridu jibqaw iħalsu d-dejn illi għandhom mal-bank. Jina dina li hija ta ma nafx eh, jek tiġi f'pajjiżi oħra din sa fejna fina le din il-ħaġa ġifieri ġala darba il-bank jieħu d-dar il-dejn kollu jinħeles imma hawnhekk li qed f-Spanja li hija ma vera immorali sitwazzjoni, għalhekk hemm bżonn ta' deċiżjoni komuni biex tagħti protezzjoni li ċittadini li għandhom self mal-bank però għandhom salarju biex ikomplu jħallsu il self tagħhom u ġala darba li toħdulhom il-banka tilhom id-dar xorta kull xahar iridu jħallsu id-dejn li għandhom. Dan ma jagħmelx sens minn perspettiva etika laqas għalhekk naħseb illi hemm bżonn li niblu din il- eh, il-politika ekonomika liberali li għanna fl-Europa li għas wassala l-irvina ta' ħafna nis. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna Signora Sidelska għal żewġ minuti. Grazzi ħafna din il-problema għada ma solvejniex fl-Ewropa hemm bosta nies li m'għandhomx dar u l-karatteristiċi tagħhom qegħdin inkollu jinbidlu. Is-soltu l-persuni li kell ma kellhomx dar joqordu barra kien ikunu nies ta' medja ta' jista l-lum il-ġurnata għandna bosta vittmi ta' vjolenza kif ukoll zazah li qegħdin jorqdu barra fit-triq. Nafu li dawn il-forum estremi ta' din il-problema fil-fatt huma minħabba li huma qegħdin jorqdu xorta waħda fit-toroq. U minkejja l-isforzi kbar tal-Istati minn xorta waħda aħna m'aħniex qegħdin solvu din il-problema, hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa fuq livell Ewropew. Hemm bżonn illi narfu li hemm naturalment metodi differenti tal-Istati Membri b'mod ta' kif qed tinġabar l-informazzjoni hija differenti, ġifieri aħna rridu naraw li l-informazzjoni tkun ikkontrollata fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. U din tista' ssir grazzi għall-istrateġija illi aħna nixtieq nadottaw ta' xhieda kontra din il-problema u jiena nixtieq insaqsik din mistoqsija sur kummissarju f'Diċembru tas-sena li għaddiet kien hemm konferenza dwar il-kunsens dwar din il-problema u r-raġunijiet għalfejn aħna għandna din il-problema nqasmu f'kategorija differenti. Jiena nixtieq insaqsi. Malli intom kontu qegħdin taħdmu fuq din l-istrateġija, qegħdin titolbu lill kummissjoni Ewropea sabiex intom tinkludi dawn id differenzi u sabiex taqsmu dawn il-miżuri differenti skont ir-raġunijiet li qegħdin jikkawżaw din il-problema. il problema dawn il-konklużjonijiet u l-NGOs infushom ħajkunu inklużi f'din l-NGOs u kif ħajkunu inklużi ħalli bekk aħna kun nistaw nerbu din il-problema b'iktar mod effettiv. Mistoqsi oħra, kif ħan ikkalkulaw eżattament kemm hija effettiva din l-istrateġija? Minħabba li aħna nafu li din il-problema hija interpretata b'mod differenti fil-pajjiżi differenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa' Sinjora Plaskova Benova. Grazzi ħafna, Signor President, Sur Kummissarju, f'Diċembru flimkien ma' nofs mill-kollegi li jedina għak fil-plenarja, aħna tlabna u saqsejna l-Kommissjoni sabiex introduċu din l-istrateġija għalli bekk aħna nkun nissoni ġidu kontra il-problema li hemm ħafna nies eh, li qed li huma fuqra m'għandhomx dar. Aħna nixtiequ nkunu nafu jekk intom intomx lesti li tikkoperaw magħna fuq strateġija bħal din. Għana bżonn strateġija sabiex nilbu din il-problema, problema illi għandha bosta forum differenti u għandha bosta fatturi differenti. Għandha tkun strateġija li tkun ġenerali li tkopri ħafna oqsma iżda fl-istessin għandha isu ukoll il-karatteristiċi kollha kif ukoll l-affarijiet li huma partikolari għall-Istati Membri u għandna wkoll inqisu l faqar li dejjem qed jiżdied fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport fuq l-istrateġija sabiex nabu dan il-problema dan għandu jkun ukoll inkluż fir-rapport eh, nazzjonali bħala parti mill-metodu ta' koordinazzjoni f'dan il-qasam. Janx nerġa' nsaqsi l-Komissjoni sabiex jiskuraw li dawn il-miżuri ta' implementazzjoni jkunu garantiti ħalli bekk aħna kun nistgħu nikkoperaw eh, fil kol flimkien ħalli nkomplu nġidu kontra din il-problema. Grazzi ħafna sa Sinjura Verġja. Grazzi ħafna. 8% tal-Ewropej qegħdin jgħixu fil-faqar estrem u m'għandhomx ir rizorsi li bekk ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin bħal ħajja diċenti, kondizzjonijiet diċenti għal ħajjitom hemm bosta nies li qegħdin jgħixu barra fit-triq u anke nisa tfal jinsabu fosthom u qaspiss għandhom aċċess għad drittijiet fundamentali tagħhom, ġifieri dritt li jkollhom xogħol, jgħixu ġodar u jkollhom familja. U veru li s-sitwazzjoni eh, qiegħda tmur iktar lura u tmur għall-lar. U din problema ta' l-iktar lil dawk in-nies li huma vulnerabbli. Aħna nafu li hemm ċertu għodda tal-Unjoni Ewropea iżda parti minn dawn l-istqarrijiet daqshekk ambizzjuti x'qegħdin jagħmlu l-istati membri minħabba li qasbiss jistgħu jipprovdu statistika fuq din il-kwistjoni. Ħaġa li hija għar minn hekk hija li hemm ħafna nies li qed ikunu trattati bħala kriminali f'ċertu pajjiżi. Aħna rridu niżguraw li l-karta ta' titjiet tal-bidem meta tkun implementata kif suppost. U hemm bżonn li nibdew billi nigarantixxu illi dawn id-drittijiet soċjali fl-Ewropa jkunu realtà. Ringrazzjak. Signora Basta, issa żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Il-numru ta' nies li m'għandhomx dar u n-nies li qegħdin jiexu fil-marġini tal-faqar iżdiedu fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tal-aħħar ħar snin. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja tagħmilha ħafna għardin il-problema. din il problema U il-kol kemm aħna naqblu li dan il-fenomenu qiegħed idajja fil-valur tal-Unjoni Ewropea. U aħna mhux qed jirnexxielna nirrispettaw id-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Fil-pajjiż tiegħi pereżempju aħna din naraw li qed ikun hemm ħafna miżuri ta' austerità u n-numru ta' nies li m'għandhomx dar bħala konsegwenza ta' din il-politika ta' austerità żdiedu. U għad raġuni il-numru ta' nis li mandom ġdar zditu b-20% mis-2008 li law. U hemm ħafna u ħafna familji illi l-lum il-ġurnata għadin jiexu f-situazzjoni ħafna iktar prekarja minħabba l-qat, minħabba l-problema tal-qat. Din politika ta' austerità qed wasalna f'sitwazzjoni serja ħafna. Is-sena li għaddiet il-Parlament Ewropew adotta dikjarazzjoni dwar din il-problema, però dan il-Parlament aħna nafu li talab l-Unjoni Ewropea tadotta strateġija u tħeġġeġ li jkun hemm strateġija nka fuq bażi nazzjonali ħalli aħna nkunu nistgħu innaqsu n-numru ta' nies li m'għandhomx dar qed jorqdu barra fit-triq. Aħna nixtiequ li jkollna miżuri preventivi u nixtiequ wkoll li nimplementaw miżuri speċifiċi ħalli aħna nkunu nistgħu innaqsu kemm jista' jkun din il-problema. Naturalment aħna nafu li din l-istrateġija tkun għandha tkun adottata ħalli tkun eh, komplementari kif ukoll taqbel mal-politika tal-housing li għandhom bosta stati membri. Jena nixtieq li nitlob il-Kummissjoni Ewropea u nappellalhom sabiex jagħtu dan l-impuls ġdid ħalli bekk iħeġġu lil ħafna stati membri ħalli jagħmlu dak li għandhom jagħmlu ħalli bekk inkomplu ġildu kontra din l-inġustizzja soċjali. Grazzi ħafna Sira Kozzolino. Ah,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 Ah, voilà, ça marche, ah, voilà. Merci. Enfin. Signor Presidente, muchas gracias. Grazie ħafna, Signor President. Għamnek dan u għal diskussjoni għet ikonna fuq il-Parlament fuq da suġġet. ċe, biex l għal darba kena fl-2008 fl-2010 meta kena diskussjoni fuq il-faqar u l eh, eskuzjoni soċjali u kol kena mistoqsija orali l-Kummissjoni ġifri il-Parlament dejjem kien jimportaħ minn dil problema li hija problema ta' veru u aħna Għawnek, ma nitkellmux biss fuq affarijiet istituzzjonali illi ma jinteressom minn xej miċ-ċittadini tagħna minnhom, aħna jimpurtana wkoll minn dawn l-affarijiet. Dik l-ewwel ħaġa, tieni ħaġa. Huwa minnu Kummissarju li l-pjanijiet tazzjoni huma pjani jiet nazzjonali, veru, imma da ma jfissirx li ma jistax jisiru affarijiet fuq livell Ewropew. Sinra Beres għaltinna li meta ktibna il-karta ta' drittijiet fundamentali bis-saħħa ta' dan il-Parlament fost l-miri kien hemm l-eradikazzjoni tal-faqar. Għalhekk hemm bżonn issa li jsiru affarijiet konkreti dan għadnihom anki fid-diskussjonijiet li isiru fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea għednejja dil-ħaġa u għalhekk, Sinjura President, jiena naħseb l-importanti ħafna li niġġieldu kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, però huwa iktar importanti li l-bniedem tuħ id-dinjità li tixraqlu il-persuni anke foqra għandhom id-drittijiet kollha daqs persuni oħra. Per eżempju, jina mandalkom li taraw film partikolari li juri li l-ġlieda għal eh, biex joħorġu minn din is-sitwazzjoni, in-nies jew kol ġlieda għad-dinjità proprja tagħhom. Għalhekk id-diviża tal-modell soċjal Ewropea huwa l-patrimonju tal-gruppi politiċi kollha ta' din il-Kamra. Aħna l-koll nagħtu importanza kbira għal dan il-modell soċjali Ewropew għax huwa parti mill-identità proprja tagħna u din hija ħaġa illi nejdu għal-koll din il-mistoqsija eh, turi bitċarla nibqgħu niġġieldu sabiex sejrin sejrinek u biex jibqa' hekk. Grazzi ħafna naddi signora Rapti għal minuta u nofs. Grazzi ħafna signora President. Komissarju, inti taf li u kammu f'ir bniedem jak dana miexi fit-triq u jara persuna eh, fit-triq bla saqaf fuq ir-ras u xorta jħossu li huwa aħjar minn din il-persuna bla dar għax kważi kważi qas jemnu li jista' jispiċċaw f'dik is-sitwazzjoni. Fir-realtà però differenza hija żejra ħafna xejn kważi. U dan l-affarijiet narawhom fil-fatt fi żminijiet ta' kriżi kemmu eh, possibbli li wieħed jispiċċa f'di situazzjoni. Ir-rata ta' nisba saqaf fuq rashom żdiedet ħafna m'għandniex statistika imma nafu l-pajjiżi tagħna, nafu l-pajjiżi ġirien tagħna u l lokalità li nejxu fija, kulħadd jaf x'qed jiġri fihom, ja nafu bil-faqar li jeżisti u nafu illi nis għedin jitilfu xol u li f'daqqa wahda meta dak li jkun ikun tilef xolu jistaw jispiċċaw bla dar għalhekk għandna niġġieldu kontra din il-possibilità wkoll għandna nippruvaw nejnu u din mhix biss sa għal kull stat membru biex jaħdem ar-rasu għandna bżonn ta' strateġija Ewropea kappa Ewropea sabiex nilħu il-mira u l-anija tagħna ċorri inklużjoni soċjali tan-nies bla dar. Grazzi ħafna Sinjura Rabti ngħaddi issa lis-Sinjura Moran Chartier. Grazzi Sinjura President. Jiena nappoġġa din il-mistoqsija orali riżoluzzjoni għaliex hawnhekk aħna qegħdin niffaċċaw problema illi mhux suppost ninsabu fiha għaliex ma tagħmilx ġieħ l-Ewropa u il- level tejxin li nishtu jkollna hawnhekk fl-Ewropa, il-krisi komplet kabret il-problema tan-nies bla dar. Il-koll nafu però illi kull persuna, kull Ewropew jista' għada pitada jispiċċaw ukoll bla dar. Għalhekk naħseb illi l ħaġa li namlu huwa li għandna nużaw il-Fond Soċjali Ewropew sabiex nirjintegraw in-nies fis-soċjetà u fil-suq tax-xogħol. Sabiex innaqsu l-qatt. Bħala President tal-grupp li jaħdem fuq il-progress soċjali u l-Fond Soċjali Ewropew, jiena nemmen il-programm soċjali għandu jgħinna sabiex nimxu l-qoddim biex nindirizzaw il problema rridu nipprevjenu li n-nies jispiċċaw fitri u rridu jkollna lista wkoll ta' indikaturi sabiex ikollna politika effettiva u nagħtu n-nies għadċess għad-djar. Fl-Ewropa għandna eżempju tajbin ta' prassi tajba naħseb li l u hawnhekk għandna naħdmu fl-imkien mal-Kummissjoni fejn dan il-gruppi ta' ħidma tagħna fil-Parlament Ewropew, speċjalment il-Kumitat tal-affarijiet soċjali meċi mis sinjura Beres fil-Parlament sabiex nejnu l-Istat membri u nurwom li ma sistemi jistaw jaħdmu fil-futur. Ridu naħsbu wkoll eh, f'termini ta' taħriġ individwali u tfassil ta' politika sabiex ikun hemm eh, insegwu l-individwi illi unajn għam jisolvu problemi taħħom illi xej ma jgħamlu ġieħ l din l-Europa. Grazzi ħafna sinjura tikkawa minuta. Grazzi Signora President, grazie Kommissarju Berromen. in as ta' saqaf fuq rasek qed ikollha effett gbir fuq is-soċjetà Ewropea, speċjalment fix-xitwa bliet kbar ma jkollhomx sodod biżejjed fil-hostels u fil-postijiet li qegħdin hemmhekk apposta bħala shelters għal dawn in-nies. Il-ġidda kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali hija importanti ħafna l-Ewropa, speċjalment fl-istrateġija 2020 pas Lisbona. Hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni għaddejja fuq livell Ewropew id-definizzjoni ta' nies bla dar dvarja minn pajjiż għal ieħor u anki il-ġbir tad-dejta u l-istatistika jvarja minn pajjiż għal ieħor l-Unjoni Ewropea jkollha għandha tiżviluppa għafas komuni sabiex tappoġġa u segwi l-Istati membri fil- tfassil ta' politika tagħhom biex jiġġieldu din il-problema. Naħseb illi dana jgħina nġildu il-faqar u l-esklużjoni soċjali u għanna u kol nisħu fuq il- aċċess għax xogħol għal gruppi żvantaġġati bħal nis anzjani, migranti, ecc. u għandna neħdu wkoll in konsiderazzjoni l-bżonn li dak li jkun ikollu familja. Iridu nużaw il-fondi Ewropej sabiex nibnu djar għal dawn in-nies. Grazzi. Is-Sur Sonic, żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Wieħed mill-ħames miri ta' l-istrateġija 2020 huwa illi innaħħu mill-faqar 20 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea għaddejta statistika tal-2009. il l-faqar hija tassew allarmanti miljun ta' nies taħt il-level ta' faqar u nies bladar. dar Issa il-kriżi finanzjarja u ekonomika spiċċat um, komplet tigrava situazzjoni u din is-sitwazzjoni tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra u kollu għalhekk il-ġidej aktar diffiċli. Kuntenta li nara l-miżuri li qed jittieħdu mill-Parlament Ewropew li jrid jiġielet dal-fenomenu Aħna appellajna li persuni kollha involuti u interessati sabiex niġġieldu l-faqar, speċjalment il-nies li jgħixu fit-toroq li jorqdu fit toroq anzi sal-2015 jidu kunu indirizzana dil problema permezz ta' politika ta' housing tajba jekk aħna jrid ikollna strateġija suċċess fuq livell Ewropew allura aħna rridu induru fuq il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni Ewropea tittamel l-mutaħa sabiex timmobilizza l-Istati membri ħalli huma jkunu jistgħu iħejju strateġiji adattati sabiex inneħu di problema. Iridu nkunu lesti wkoll li nikkooperaw ma daw il nies li qegħdin jorqdu fit toro iridu nikkooperaw ma l-NGOs jekk iridu nkunu effettivi fil-ġrida tagħna. Irridu nelbu differenzi u l-ostakli ta' bejnietna rridu naħdmu fl-imkien mal-NGOs u rridu kol nużaw il-mizuri kollha disponibli li tġa fil-fat qegħdin hemmhekk f'afnat illegali. Irridu naħdmu fl-imkien jekk tassew li rridu nilħqu l-miri sal-istrateġija 2020 grazzi ħafna sur Sonic is-Sinjura Smolkova l-Minuta. Grazzi, Signora President, commissario. Waħda mill-lar forum ta' faqar esklużjoni soċjali hija n-nies li jispiċċaw bla dar. Dawn narawhom kullimkien u jittalbu qudiem ehm, ċentru kummerċali fit-toroq fl-istazzjonijiet ħafna drabi jkunu bil-ġuħ maħmuġin u jridu nirrealizzaw li kulħadd għandu dritt jgħix ħajtu b'dinjeta u jridu nifmu wkoll illi huwa ta' benefiċċju għas-soċjetà jekk il-faqar jitneħħa. Għalhekk il-partit kollha tas-soċjetà jridu jagħtu semhom mill-individwi sa' setturi pubbliċi u privati. Għandu jkun hemm għalhekk kampanji li joħolqu kuxjenza u jagħtu għalfin, però naħseb li issa wasal il-moment ukoll li jkollna sistema Ewropea ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Grazzi ħafna lis-Sinjura Smolkova. Issa, il-proċedura KGDR l-ewwel għandna is-Sinjur Mikolaċik. Grazzi, Signora President. Signora Commissario. ikun hemm raġuni differenti għal fej persuna tispiċċa bla saqaf fuq rasa. Dak li jkun meta jispiċċa f'di sitwazzjoni jaħseb illi ma jistax joħroġ minna l-isforzi ta' istituzzjonijiet reġjonali u Ewropej irridu jaħdmu bil-fors fuq din il-problema il-fondi strutturali għandhom jippermettu koll li jkun hemm aċċess għal housing għal daw in-nies u n-nies foqra apparti minn hekk għandu jkun hemm programmi speċjali fejn in-nies fit-toroq jiġu evalwati u jipruvaw jifmu biex xaddejjin. Mannix, di problema mandiġ tkun parti minn soċjetà moderna u ċivilizzata, għanna nipprevjenu illi unnaqsu il possibil li dawn l-20 miljon ruħi li għadin fi problema li jispiċċaw bla dar ma jessuġ dik is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna sur Nikolescu. Grazzi s President, il-problema tal- nis li jiexu u jordu fit-toro hija problema serja trid tiġi indirizzata mill-istituzzjoni nazzjonali kif ukoll Ewropej. M'għandniex però n-njora problema oħra li hija serja daqsa Kontinija kondizjonijiet ta' ixin prekarji skont l-ewra statujat minn kull sitt Ewropew jiexu f'kondizjonijiet prekarji, problemi ta' housing jeżistu fil-stati membri kollha Ewropej ħafna nis jispiċċaw jiexu mingħajr eh, kamra tal-banju pereżempju skont studju Franċiż fuq il-kondizjonijiet tal-għexin iktar minn 8 miljun persuna Franċiża jgħixu f'dawn il-kondizjonijiet prekarji parti minn hekk l-istrateġija għal nisbla dar għandu ikoll ikollna strateġija biex intejbu l-kondizzjonijiet tajxin ta' ċittadini Ewropej. Issur Luan Il-problema ta' niz bla dar saret iktar serja għandna zjet nisa, zjet familja, zjet zazah u zjet tfal li qegħdin jgħixu bla dar. Għanna ħaddiema li tilfu xol tagħhom u tilfu djar tagħhom minħabba il-kriżi finanzjarja u ekonomika spiċċaw bla dar. Nix namma suċċerdimenti fuq il-Komissjoni dwar soluzzjoni potenzjali l għanat naħseb il ħolqien ta' Aġenzija Ewropea għal persuni bla dar tista' tkun idea tajba għaliex aħna napplikaw standards Ewropej u soluzzjonijiet Ewropej għal din problema mbagħad għandna nespandu wkoll użu ta' fondi strutturali bħal pereżempju l-Fond Strutturali Ewropew u l-Fond tal Żvilupp Reġjonali sabiex ikollna analiżi aħjar tal dan il-fenomenu u wkoll nibnu djar għal dawn in-nies fejn ikun hemm bżonn. Irrid ikollna Nġenerizzaw aħjar il mudell Finlandiż Housing First għaliex dan inaqas l-ispejjeż per capita b-14,000 euro. Fl-aħħar mhux l-inqas għana nejnu l-persuni bl u l-assoċjazzjonijiet li huma ħolqu sabiex neħolqu miżuri ġodda li jistgħu jittieħdu. Grazzi ħafna is-Sinjura Borska. Grazzi jiena nixtieq nagħti perspettiva ġdida Jekk il-familja taħdem tajjeb ma jkunx hemm nies bla ġar aħna rridu ngħinu l-nies jgħinu li l-om infusom. Imma dal-parlament jibqa jadotta l-leġizlazzjoni li dejjem għadha d-dajja fil-familji. Il-Kommissjoni u l-Parlament għandhom jaċċertaw illi l-ommijiet ikunu jistaw jihdu l-tfal taħħom f'dawn eh, l-istituzzjoni ta' ndukrar ta' tfal ħalli tkun tista' terġa' tmur. Kanet tista' tkun tista' tiħossa il-familja tagħha u x-xogħol aħjar. Dejjem ninsew illi il-bażi hija l-familja u l-familja trid tkun imsaħħa. Grazzi ħafna s-sur Matula. fl-ħar deċenju. Rena zidda kbira ta' nis bladar u polarizzazzjoni soċjali fi kondizzjonijiet tal-housing. Dawn huma sfidi kbar għall-Istati Membri Ewropej. Prekondizzjoni essenzjali biex nġildu kontra tal-fenomenu huwa li jkollna koordinazzjoni aħjar billi ninvolvu l autoritajt reġjonali u nazzjonali ħalli d-deċiżjonijiet jittieħdu fuq l-iktar livell viċin ta' ċittadini. Irrid ikun hemm użu tajjeb tal-fondi Ewropej għal housing. Irrid ikun hemm kampanji bħal Sena Ewropea għal ġida kontra l-faqar l esklużjoni soċjali. Dawna kienu mezz tajjeb kif u aktar għarfin dwar dan il-fenomen li tukun hemm ukoll nazjonali nazzjonali għal persuni vulnerabbli u li tkun strategi sabiex intejbu kondizzjonijiet tal-ixxin sabiex inneħħu l-ostakli għall aċċess tas-suq tax-xogħol billi nsidu s-soċjali eh, servizzi soċjali u aċċess għal housing soċjali. Grazie ħafna Signora Pendergast. Grazzi nixtieq insaqsi mistoqsija il-Kummissjoni i ħa tikkonsidra l-użu ta' unitajiet ta' djar li qatt ma ġew użati sa minn minn dubdet il-kriżi u lesta illi fl-istrateġiji tal isbladar tikkonsidra wkoll li tgħin il dawk il-familji li bħalissa qegħdin f'diffikultà li jgħin li jħallsu d-djun tagħhom għax dan għandhom ir-riskju li jispiċċaw huma wkoll bladar. Studjat ir-relazzjoni bejn pjanar tal-art u tal-, -art, tal tas-self mill-bank fil-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi tassew, grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma lis signor Bazescu. Grazzi tassew, Sur Signor President. Il-persuni tilfu darhom saret problema kbira ħafna u saret aktar diversifikata minħabba u koll krizi ekonomika l-persuni bla daru u mal-aktar nis vulnerabli u naqas ta' politika Ewropea f'dan il-qasam tikser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jien nappoġġa l-idea li nadottaw strateġija għal persuni bladar. L-Unjoni Ewropea għandha tipproteġi dritt għal ħajja dinjituża u anki dritt biex wieħed ikollu parteċipazzjoni siħa fil-soċjetà. Il-esklużjoni soċjali tiġġenera diskriminazzjoni bbażata fuq raġunijiet soċjali u dan jista' jkollu impatt qawwi fuq l-integrità psikika u fiżika tan-nies involuti għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha talloka fondi strutturali sabiex bekk issolvi din it-tip ta' problema dawn il-fondi jistaw jiġu użati sabiex bekk jibnu eh, djar permanenti. Nalqu dan id-dibattitu bis-sur ta' Nanesku grazzi tassew mela minn perspettiva settament bioloġiku, il-fat li għed ikun b'saħħtu mhux il-monopolju tal-persuni onja, l-istat tal-marit mhuwiex l-istat tal-fqir, dana kollu din l-istqarrija donna qed issir inqas u inqas vera dan l-aħħar. Da dubjem ħafna istituzzjoni Ewropej u organizzazzjonijiet li jipprovdu jagħtu appoġġ u kura medika lil tip ta' pers kull tip ta' pipi ta' nies marginalizzati madankollu irridu ninnotaw b'dispjaċir li kemm il-perspettiva tal-kwalità ta' servizzi mediċi kif ukoll mill-perspettiva tal-kwalità tal-programmi dawn mhumiex daqshekk tajbin daqs dawk li huma mogħtija mill-Istati Uniti mill-pajjiżi naħa l-oħra tal-Atlantiku għalhekk irridu naraw x'tip ta' servizzi mediċi qed jingħataw lill-persuni mingħajr RDR. Grazzi tassew lis-Sur Tanesku se nagħtiqnat il-kelma lil kummissarju Andor sabiex bekk ikun jista' jalaq. Nittama bi proposti tajbin l-Europa tissofri minn zbilanċ ta' solidarjetà u jena nemmen li għal-kem din il-kwistjoni titbiddel mhux biss tista' tkisser il-mudell soċjali Ewropew ma tista' tkisser l-Unjoni Ewropea nnifisha. Jien naħseb li dan għandna neħdu b'serjetà mingħajr solidarità qawwija aħna mhux se nkunu kapaċi ntemmu l-kriżi finanzjarja u dan huwa minnu li sakemm din il-kriżi finanzjarja ser tibqa' għaddejja l-istati membri b'mod partikolari dawk li jsabu fil-periferija tal-Unjoni Ewropea ser ikomplu imorru lil lin li aktar kriżi ekonomiku u xaktar xlej katastrofi. U il-persuni bla djar huwa aspett wieħed ta' din ix-xejra negattiva. Nixin ringrazzja l membri onorevoli x'dan id-dibattitu konferma li il- din il-kamra il li indirizzat din l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal persuni minn dar hija impenjata u l-istess il-Kommissjoni. L-istrateġija l-2020 u l-ġilida kontra il- il-ġlida kontra l-faqar tkopri wkoll l-esklużjoni soċjali u l-persuni mingħajr djar. Però hawnhekk aħna mhux qed nitkellmu dwar nuqqas ta' proprjetà fl-Ewropa, hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar kwistjoni ta' distribuzzjoni. Il-persuni mingħajr djar dan il-fenomenu żdied fi stati membri li jesperjenzaw eh, tnaqqis fil-popolazzjoni, ġifri hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar tnaqqis ta' djar jew ta' proprjetà u hija ħaġa żbaljata li nqisu lin-nies foqra bħala kriminali. Il-gvernijiet tal-istati membri u gvernijiet lokali jridu jindaħlu, jridu intervjenu permezz ta' eh, mezzi sabiex jirranġaw dan il-falliment fis-suq. Dawn il-problemi, eskużjoni soċjali kompetenza tal-istati membri, il-swiq tal-propieta jativarja b'mod sinifikattiv termini ta' kwalità ta' propieta, servizzi għal persuni bladjar, eċetera, eccetera. L-irra dak li ħana nishtiġu u li konna koordinazzjoni ħer fil-politika, skambju ta' informazzjoni u evidenza ta' statistika kif ukoll skambju aħjar tal-aħjar prassi. Madana kollu l-Kommissjoni diġa bdiet taħdem fuq linji li diġew proposti, bħal per eżempju biex intejbu l-arfin u li nipromovu innovazzjoni bħal l-approċ li għandu xieqsam mal proprjetà u l-bini ta' djar. Jiena nemmen priorità tinata tingħata l approċċi integrati li sur Uri spjega u nixtieq ukoll niftaħ il-bibien taħdan dan il-punt tal ambrella soċjali ta' innovazzjoni. Dan jorbot tajjeb ukoll ma' drittijiet tal-bniedem, jew inkella nuqqas ta' rispett li drittijiet tal-bniedem u hawnhekk ridu nħarsu leha minn perspettivi differenti anke mill-qasam leġislattiv. Hija xi ħaġa inaċċettabbli jekk pereżempju bħala riżultat minħabba l-kriżi finanzjarja in-nies li ħadu self, selfu mill-bank jitilfu l-appartament jew jitilfu d-dal, u xorta jridu jagħtu l-flus tagħhom lura lil bank wara li jkunu tilfu darhom. Allora rdu naraw x'jista' jiġri f'dan il-qasam biex intejbu il-qafas leġislattiv fl-Ewropa. Barra minn hekk il-Kommissjoni qed tinsab dialogu mal partit interessanti biex tassikura li l-profil u l-qafas eh, din leġislazzjoni hija adegwata u xierqa. Rridu nkomplu naħdmu mal-Istati membri uħut minnhom minflok qed jadmu fuq strateġija ta' housing soċjali qed jagħtu lok għal dipendenza. Għalhekk aħna jiena se jkolli opportunità f'Krakow f'Ottubru fil-konvenzjoni dwar il-faqar, ġviri il-pjattaforma tal-faqar, biex inkomplu dan id-dialogu sabiex nimmobilizzaw l-istati membri jekk kif mitluf mill-membru onorevoli u anki partit oħra interessati biex jaħdmu flimkien f'dan il-qasam. Aħna qed nkomplu naħdmu flimkien mal-NGOs, però intom il-koll konxi li mhux l-NGOs kollha jilqgħu l-approċċ tal-konferenza għalhekk jiena nħedġeċ dan id-dialogu nibtama li kolli appoġġ minn din il-Kamra sabiex nindirizza dan il-fenomenu ta' persuni mingħajr djar u l kondizjoni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Merci, euh, Monsieur le Commissaire. Tassew Kummissarju għall-intervent tiegħek. Issa hawnhekk għalaqna dan id-dibattitu riżoluzzjoni tresqet u aħna se nistgħu nadu għal dibattitu li jmiss u natu merba